Renudamos la session, señorías. Eja ħanerġaw niftħu sessjoni. Il-minuti tal-bira huma disponibli. U jekk ma tkomx oġġezzjonijiet ngħid nistgħu ngħidu li approvat huma approvat il-minuti. Issa, Naddu l ewwel punt, iġifieri id-dibattitu konġunt fuq l-akwis pubbliku. Aħna għandna rapport tal-sur tal-onorevoli Juvan fuq loti ta' kontratti ta' konċessjoni u żewġ rapporti ta' Sur Tarabella fuq l-akwist pubbliku u l-akwist minn entitajiet li joperaw fis serturi ta' servizzi. Mm, ta', ta ċertu servizzi. Is-sur Ġivan mux qiegħed magħna llum ħatiħu postu is-Sinjura Thun und Hohenstein. Nad il-kelma direttament lila. Zobani Presidenti. Grazzi, President, Aziz Commissario, Aziz Kollegi. Jena tniħu post eh, Signora Ġuvan li ma tistax tkun prezenti kif għalkom il-President jiskuza ruħu li ma jistax ikun disponibli minħabba ċirkostanzi li ma